Jina għalek kif votajt kontra il-rapport. Grazzi ħafna lil kollega Grazzi kollega, issa nixtieq nilqa delegazzjoni ta' deputati u vizaturi oħra tal-Parlament Kanadis. Qui presso l-Unjoni Ewropea. U tal-missjoni tal-Kanada illi jinsabu fil-tribuna diplomatika ta' dan l-emiċiklu. Dawn il-membri jinsabu ġo Brussel biex jiltaqgħu mal-kontropartijiet tagħhom tal-Parlament Ewropew fl-okkażjoni ta' 32 laqa interparlamentari bejn il-Parlament Ewropew u l-Kanada. It-tnejn u it-tlieta ta' din il-ġimgħa kellhom l-opportunità li jiddiskutu ma' ħafna mid-deputati tagħna. U l-bieraħ u mażaru il-belt ta' Imbr fl-okkażjoni tal-kommemorazzjoni tal-armistizzju. Jina nifraħ l-delegazzjoni nixtieq ilhom illi ikollhom l-aqwa zjara tagħhom hawnhekk f'dawn is-sedi tal-Unjoni Ewropea. Issa se nkomplu bid-dikjarazzjoni tal-vot, dikjarazzjoni tal-vot dwar l-attivitajiet